ċivejt mill-PPE Demokratiċi Kristjani u l-SND talba għal ħatrit ta' komitati u delegazzjonijiet dawn ħajġu miktubin fil-minuti jekk ma jkunx hemm kummenti qabel adozzjoni tal-minuti dawn il-ħatrit ħajġu approvati. Is-seduta li missija għada il-ħamis eh, fil-mid-disa ta' fil-ħodu sassija